taxxa fuq id-diesel mija kif se jkollhom jagħmlu fuq il-petrol. Issa għada naraw eżattament eh, kif se jvotaw l-onorevoli membri ta' dan il-Parlament. Grazzi, Sinjura Lulling. Ekk issa wasalna fit-tmiem ta' dan id-dibattitu nivotaw għada f'nofsinhar. Il-punt li miss fuq l-agenda tagħna huwa rapport tas Sinjura Hubner kondivizjoni ta' riskju għal ċerti stati membri li qed jesperjenzaw jew huma medda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom mill-bidu net, irrit namela ċara illi uh, eh, jena sen kun disciplinat ħafna, sen uqot qassa tal-arloċ għalix uh, eh, fid-disa irridu nagħlqu din is-seduta. Mela, nati il-mikrofonu l-Sinjura Rapporteur. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi, f'dawn l-aħħar sentejn u nofs jiena bdejt l-istqarrijiet tiegħi f'din il-Kamra billi ngħid l-Ewropa għandha bżonn tkabbir u nerġa' ngħid dan illum. Il dawk l-ekonomiji illi ntlaqtu mill-kriżi ma' Eh, ma kibrux fil fatt minħabba eh, bosta diffikultajiet għal daqstan hemm bżonn illi eh, neħilsu il-self mill-IB u jkun hemm iktar involviment mill-settur privat, proġetti b'mod partikolari illi joħolqu impjegi u li huma finanzjati mill-politika ta' kozjoni Ewropea u anki illi nużaw dak il-lejjum potenzjali għal tkabbir din il-proposta leġislattiva fuq dan uh, titkellem li kunem strument ta' divizjoni ta' riskju biex hemm assorbiment tal fond tal-izvilupp reġjonali u fond ta' koezjoni li eh, jiġi allokat l-istati membri illi huma taħt eh, programmi ta' assistenza finanzjarja tal-Fond Monetarju Internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Proġetti bħal fil-Greċja pereżempju ta' infrastruttura li eh, twaqfu minħabba li ma kienx hemm kofinanzjament privat dan kien fil-każ il tal-trasport, proġetti ta' infrastruttura ambjentali li jiġbru xi ħlas mill-utenti tagħhom u ehm, li il-valur il tagħhom ma jistax jiġi kopert permezz ta' finanzjament jew għotjiet tal-politika ta' koeżjoni u eh, dan huwa wkoll il-każ għall-investiment produttiv li għalihom lajnuna pubblika massima permessa illimitata permezz ta' regoli dwar lajnuna tal-istat u dan huwa dovut għal fatt li l-banek jew ma jridux iselfu l proġetti jew inkella li dak li promovuhom għaliex ma jridux jinvestu eh, fit ċirkostanzi attwali. Il-miżura eh, tipprevedi wkoll il-possibilità ta' finanzjament ta' proġetti oħrajn li mhumiex finanzjati minn programmi ta' politika ta' koeżjoni u li kontribwixxu għal kisba tal-anijiet tal-politika ta' koeżjoni u jagħtu valur miżjud importanti l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tkabbir eh, intelligenti, sostenibbli u inklusiv din se tkun implementata mill-Kommissjoni fuq talba tal-Istat membru ikkonċernat biftejim mal-Bank <clears throat> Ewropew għall-Investiment jew istituzzjoni privata li għandha missjoni pubblika l-Istat membru għandu jagħmel talba lill kummissjoni talba formali identifika l-proġett u l-finanzjament meħtieġ li jrid ikun kopert minn dan l-istrument. Il-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni ta' din it-talba u mbagħad toħloq il-faċilità flimkien mal-Bank Ċentrali, Bank eh, Ewropew għall-Investiment mbagħad jaraw xi proċedura tkun applikata biex jinħoloq strument ta' diviżjoni ta' riskju Aħna speċifikajna wkoll il-limitu massimu tal-budget għal dan l-istrument u naqrajna wkoll li ma jkunx hemm iktar responsabiltajiet jew pisijiet għal budget tal-Unjoni Ewropea fuq l-Istat membru li l-in mill-allokazzjoni finanzjarja dedikat lil dan l-istrument ta' diviżjoni ta' riskju. Il-Kummissjoni se tara li proġetti biss li hemm deċiżjoni finanzjarja pożittiva tittieħed fuq l-IB minn l-IB jew istituzzjoni oħra privata li għandha missjoni publika eh, pubblika ikunu eligibli għal eh, l-użu ta' dan l-istrument nittama li l-vota da' f'dan il-parlament, il-konsil se jadotta dan il-regolament minnu fih u jwassal għal eh, firma mill-parlament u mill-konsil f'Mejju u mbagħad jiġi publikat fil-ġurnal uffiċjali u jidħol fis seħ l-istess ġurnata. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster hat... Grazzi. Grazzi ħafna il-Kummissarju Semeta għal darbohra. Grazzi, Sur President Onorevoli Membri, f'Ġunju tal-2011 il-Kunsill Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-IB biex isaħħaħ s sinerġiji bejn il-programmi ta' self għal Greċja u l-fondi tal-Unjoni. Il-lan kien illi aħna nsaħħu l-kapacità tal-Greċja biex tassorbi fondi Ewropej u li tistimula il-tkabbir u ħol intajn pigi fl-Ulju tal-2011 il kapijiet tal-Gvern u ta' stat ta' zona euro u tal-istituzzjonijiet Ewropej estendew l-ambitu ta' dan il-mandatu politiku stednu li kummissjoni u l-IB biex jisaxħu sinerġiji bejn programmi ta' self, fondi u fondi tal-Unjoni fl-istati membri kollha li huma taħt eh, assistenza tal-Unjoni u tal-IMF eh, Mbagħad il-Kunsill Ewropew stiden il-Kunsill, il-Kummissjoni u l ib biex jikkonsidraw alternattivi possibbli biex issaħħu eh, azzjoni tal-EIB biex jappoġġaw il- ehm, tkabbir anke bil-possibilità li jużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea biex eh, issaħħu iktar tkabbir. Il-Kommissjoni f'Ottubru tal-2011 adottat proposta biex temenda il-regolament tal-Kunsill 10-83 tal-2006. Dan kien eh, jippermetti l-użu ta' allokazzjonijiet taħt programmi li huma kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni biex ikun hemm garanzija għal self li jati il-Bank ta' Investiment Ewropew jew entitajiet internazzjonali privati illi għandhom missjoni pubblika. Jiġifieri ikun hemm dan l-istrument għad diviżjoni tar-riskju. L-istati membri fil-mira huma dawk illi bħalissa qed jesperjenzaw diffikultajiet eh, serji fil-istabilità finanzjarja tagħhom u li jingħataw assistenza finanzjarja skont wieħed mill-mekkaniżmi eżistenti l miżura maħsuba biex tindirizza x-xkiel serju li qed jiffaċċaw l-istati membri b'mod partikolari l-Greċja biex jiġbru l-finanzi meħtieġa biex implementaw proġetti eh, ta' investiment fl-infrastruttura li jistaw ikunu biss eh, finanzjati parzjalment mill-fondi pubbliċi. Dan huwa l-każ mod partikolari l-proġetti ta' infrastruttura li jiġġeneraw dħul net. Il-valur tagħhom eh, ma jistax ikun kopert permezz ta' finanzjament permezz ta' otjiet tal-politika ta' koeżjoni. Dan ukoll huwa l-każ għall-investimenti produttivi li għalihom l-għajnuna pubblika massima permessa illimitata limitata permezz ta' regoli dwar l-għajnuna tal-istat il-rata eh, miżjuda ta' kofinanzjament minn naħa tal-Unjoni Ewropea hija ta' 95% bħala parti mit għal kriżi ma dan mhux biżejjed mod partikolari għal proġetti li jiġġeneraw liħ peress illi l-ispejjeż ta' investiment mhumiex eliġibbli għal kofinanzjament. Il-miżura li qed tiġi proposta hija eċċessjoni mill-qafas normali fejn tiġi implementata l-politika ta' koeżjoni u eh, hija ġustifikata mill-diffikultajiet maħluqin mill-kriżi. Minn meta ħarġet il-proposta tagħha l-Kummissjoni kien hemm dibattitu intensiv mal-Kunsill u ma' dan il-Parlament. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill membri tal-Komitat tal-Politika Reġjonali b'mod partikolari il-President tiegħu is-Sinjura Hubna għall-appoġġ tagħha tul dan il-proċess. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill membri tal-Komitat Ekonomiku u Affarijiet Monetarji u l-Komitat tal-Budget u r-rapporters tagħhom għall appoġġ L-adozzjoni eh, tal-rapport Hrubne għada se jwitt titri biex ikunem eh, finanzjament għal proġetti ta' infrastruttura strateġika minar ma aħna nżidu il-budget tal-Unjoni Ewropea allokata li għaw minar ma jkun hemm impatt sinifikanti fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea se jiffaċilita wkoll l-implementazzjoni ta' infrastruttura ta' trasport ambientali u proġetti ta' infrastruttura ekonomika u koll li se tagħti spinta lill attività ekonomika u ħolqien tal impiegi fil-Greċja. Fil-Greċja biss l-implementazzjoni effettiva ta' proġetti ta' infrastruttura importanti fil-qasam ta' trasport hija stmata ta' li se toħloq 50,000 impieg ġdid fil stati membri oħrajn li huma l-iktar mill-quta mill-kriżi finanzjarja u ekonomika jistgħu wkoll li gawdu minn din il-proposta leġislattiva. Waqt waqt il-sena l-oħra il-politika ta' koezjoni kemm il-darba ntużat biex tikkontribwixxi għal bżonnijiet tal istati membri f'kundizzjonijiet ta' kriżi. Kien hemm kooperazzjoni interistituzzjonali eċċellenti li għamlet possibbli illi aħna natu għajnuna propju skont il-bżonn u dan f'qasir żmien. Għalhekk jiena nitlob lill membri tal-Parlament Ewropew biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lil din il-proposta leġislattiva. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazzi, Sur Kommissarju. Mela issa, sur Rivellini al minuta Grazie, Presidente. Il-proposta l-modifika tar regolament 1083-86 eh, eh, eh, jista' jwassal li l-Komissjoni tibat il-fondi l-Istati membri ġifiri li għandhom ċertu diffikultajiet finanzjarji edin jistugraw li jitilfu riżorsi tagħhom li nataw minnhom il-kono finanzjament mm, mm, għallan tal-kumpanija tagħhom Dan ikun strateġikament rilevanti kieku għal pajjiżi bħal italja li anki jekk forsi mhumiex qegħdin fl-istess sitwazzjoni bħal mumma l-Greċja u Portugal xorta waħda għandhom kriżi li jridu jġildu. Jekk aħna waċari jekk ma kienx hemm nqas ta' fondi xorta waħda l-MFF u nieqes hemm nuqqasijiet kbar fiha għax mhux qed iwassal l-għanijiet tiegħu. Bażikament, mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar ġestjoni ta' fondi jew it naqis jew it self ta' riżorsi, imma uminta mill-pajjiżi mistati membri biex ikunu jistgħu jirranġaw il-kontijiet tagħhom tal-imod illi tixraq il-ħtiġijiet tal-komunità. Il-kriżi finanzjarja ma insit il-ħadd u għalhekk illi aħna nifokaw biss fuq xertu pajjiżi huwa żball enormi, grazzi. Grazzi. Mela issa jmiss Eh, se jitkellem mill-gruppi għanna l-Sur Papasta Kom. Grazie, Sur President. Jena nara li pozittiva ħafna il-proposta l ħol ta' dan l-istrument ta' divizjoni ta' riskju li huwa maħsub biex jappoġġa proġetti ta' investiment u ta' infrastruttura kif qalet ir-rapporter Sinjura Hubner fil-fatt huwa essenzjali illi eh, elementi li jistabu waslu għal iktar eh, tkabbi f'din il dan il-moment ta' kriżi fejn il- eh, ħafna investimenti fil-Greċja eh, intlaqtu b'mod negattiv ħafna u l-aċċess diffiċli għal-self qed jolqot kemm is-settur pubbliku kif ukoll privat Sinjuri palma tafu l-valuri tal-ekonomija eh, grega marru għallar minn kejja sagrifiċi kolla illi eh, għamlu uh, iċ-ċittadini gregi. Minkejja dan kollu l-affarijiet marru mill-ħażin għallar u ir-rata uh, tal-qat hija madwar 50% u issa il- il-Kommissjoni eh, u il-Bank Ewropew għall-Investiment iridu issaħħu l-effett ta' leverage biex eh, joħolqu dan l-istrument finanzjarju li se jkollu impatt eh, qawwi u pożittiv fuq l-ekonomija. Hemm bżonn illi biex naslu biex nerġaw nqajmu l-ekonomija fuq saqajja hemm bżonn urġenti u nirrepeti bżon urġenti li kunem pjan biex noħorġu minn din il-krizi minn dan il-ċirku vizzjus ta' austerita u iktar krizi. Grazzi. Grazzi. Issa fuq eh, soċjal-demokratiċi, demokratiċi, il-Sinjura Kleva. ki so resno prizadete zaradi finančno-gospodarske krize, se je tudi zaradi znižanja bonitetnih ocen. Il-proposta, l-investituri li se jiġu effettwati minn din il-krizi, aġenziji ta' kreditu issa, eh, irritu jħalsu iktar għal eh, għal meta jisselfu l-fus. Għalek aħna dil-proposta rridu derogazzjoni mill-fondi ta' koezjoni u għalek qed nitkellmu fuq kriżijiet propju ta' diffikultà dan huwa strument li se kemm il-Kummissjoni u li ib biex ikopru r-riski. Lan huwa li niżgurraw li l-investituri privati jkomplu jiffinanzjaw proġetti qed nitkellmu fuq proġetti li diġà ġew approvati u li jridu jgħinu dawn il-pajjiżi biex jiżviluppaw. Ġifri, mhux se jkun hemm aktar pis fuq il-budget kif qed jiġi propost dan. Qed niżguraw li l-proġetti jibqgħu għaddejjin dawk li jkunu għaddin jiġu finanzjati b'dawn il-fondi. il greċja hija eżempju ta' pajjiż li diġà bdew jaħdmu fuq dawn il-proġetti qed jistennew biex aħna ngħidulhom li jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu. Dawn huma inizjattivi li dawn l-inizjattivi qed nitkellmu se jkunu għal pajjiżi li għandhom bżonn. Rridu niżguraw li dawn il-pajjiżi jistgħu jkomplu għaddejjem dawn il-proġett il-Parlament irid jappoġġa biex ikun hemm soluzzjonijiet f'dawn il-pajjiżi. Issa, Eh, Is-Sinjura Manescu minn Aldi. Grazzi tassew. Dan il-regolament li kienet jifoka għal tibdil rapidu, eh, tifoka fuq li kollum patrea li fuq dawk l-istati membri li liktar ġew mal uta għalek u importanti fermi li għan rapporti fuq istrument ta' tqassim tar riskju għall-istati membri illi għandhom problemi kbar brabta mal stabilta tagħhom finanzjarji biex nejnu daw l-istati membri mm, kif jeħtieġu biex ikun jkomplu proġetti tagħhom u jkunu nistgħu nasu spinta l-proċess ekonomiku importanti li komissjoni kompetata fuq dak li qalet u l-rapportu tekniku ferm il għal li taqbel mal-kompromess għaliex aħna nħossu li dan huwa bilanċat li jqis il-problemi li ġew identifikati tul id-dibattiti. Barra minn dan, Importanti li li ib ikollhom ruol importanti ħafna f'dan l-istrument finanzjarju u illi il-pajjiżi illi huma f'ambitu ta' dan il-tip ta' programma tajnuna jistgħu jużawha għal sena u nofs, jiġifieri dan huwa tajjeb imma Ma nistawx nifinanzjaw proġetti ma li mandomx ma jimlux sens mill-lat ekonomiku. Jina naħseb importanti ħafna li proġetti li finanzjaw l-ewwel jridu jgħaddu minn analizi tal-cost analysis eh, ta' cost benefit biex jaraw li dawn il-proġetti jiffukaw fuq il-tkabbita, il-tezdid tax-xogħol u għagġi tal-istati membri. Grazzi. Grazzi. Grazie. Issa immis Eh, għal-ħodor is-Sur Schroeder. Grazzi, Sur President. Il-proposta tal-Kummissjoni għal dan l-istrument ta' kondivizjoni hija xi ħaġa li aħna nilqgħu ħafna fejn għandha titħol il-finanzjar ta' teknoloġija. Dawn qed nitkellmu fuq il-bonds li jkunu favur l-ambjent, irridu ninvestu Eh, f'dan, u għek nistaw nħarsu lejn il-krizi fil-Greġa, aħna nilqaw dan l-istrument finanzjarju iżda. Il-mod kif it-tibdiliet issa jisiru fil-regolament ma jgarantixxu xejn investiment investimenti li se jkunu ta' kwalità orja, per eżempju, fejn tidħol żvilupp sostenibbli. Jew per eżempju, jekk wieħed trid joħloq impjiegi stabbli L-elementi għal-regolament se jifissru biss li il-motorways li jem se jiġu estizi. Imma aħna nixtiequ li terġaw tirrevedu dan u l-investimenti li se jfissru li ċittadini il-pi se jkun jaqafu fuqhom irridu naraw li jkunu sustenibli għalhekk bħalissa ma nistgħux eh, napoġġaw kif inhuma dawn l-elementi. Ma lissa sur u lasak. Sinjuri, lum qed nitkellmu fuq miżuri li għandhom lan li naqsu d-dejn f'posta stati membri, dawn huma stati membri li qed jisibu diffikultajiet fejt tidħol il-flus fuq is-swieq finanzjari. Għall-ekonomija Ewropea huwa importanti li nagħmlu li wieħed ikun jista' l kumpani jkun jistgħu jiselfu flus jew mill-IB jew minn xi istituzzjoni oħra Imma jina nemmen li aħna ma rridux neżaġeraw hawnhekk, il-banek kollha anki banek ta' investiment iridu jevalwaw ir-riski ta' dan is-self. Umba, iridu jistipulaw rati ta' interess skont kif ikunu l-affarijiet. Jekk fil-futur wieħed li japplika għal self jisraxilu jisself għax ikunem garanzi esterni, na naħseb li dan mux ideali, aħna nsolvu l-problema li ma jkunx hemm likwidità bizzet, imma mbagħad wara nkunu irridu xorta nsaffqu ċna ma' d-dejn. Għarek jina najt l kulħat u nistaqsi biex aħna nipruvaw intejbu l-efficienza tal-politiki tagħna, mhux biss inkabru r-rati ta' assorbiment. Mela, għalissa is-Sur Bafton mill-EFD. Grazzi, Sur President. Il-ħol in ta' dan il-mizuri għal l-assorbiment ta' dan kollu miex mandiċ l-oġġettività propja, ma l komissjoni rridet toħloq din il-faċilità biex tirregola il self juri li il-mod kif qed noperaw f'din il-kriżi mhux qed taħdem. U eżempju ieħor tal-Kommissjoni li qed jippruvaw jagħmlu minn kollox biex ikollhom strument legali u jiġildu il-ġlieda imma f'sadan it-tant il-gwerra il tad-dejja. Il Aħna hekk irdu nitkellmu fuq il-tkabbir u hawnhekk għandna l-kriżu il-din il-kondivizjoni tar-riskju hemm idejat Ewropej li jistgħu juru l-interessi jew le tal-istati membri imma ikomplu jiġħdu l-affarijiet u dan huwa proġett Ewropew li hu qed jolħoq dan il-kaos kollu li għandna bħalisna. Grazzi. Għal żewġ minuti issa is-Sur Stadler. Sur President, Signorin, Lan ta' dan regolament huwa biex aħna nisgurraw li l-politika ta' kozjoni tkun dik li tagħmel parti mill-pakket ta' salvataġġ imma aħna noġġezzjonaw dan. Dija isa mini bond taħt din il-politika ta' koezjoni. Jiena naqbel ma' sinjura Ubner meta qalet li l-pakket ta' ta' savings tal Bħed meta jfadlal. Imma dan fil-Greċ qed naraw li qed ixxekkel l-ekonomija għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-politika tagħha qed timxi l-falliment f'dan il-kasta. Missa met nitkellmu fuq il-kontifizjoni ta' riskju għal pajjiżi li huma f'dikultura serja. Hija xi ħaġa li propju mhux tajba li qed timina il-problemi dawk il-pajjiżi kollha li qed jaċċettaw din il-kontribuzzjoni ta' riskju hawnhekk veru diċajt, imma aħna qed nitkellmu fuq li se jġibu falliment. Strumenti bħal dawn qegħdin hemm biex naraw li ma jkunx hemm falliment. Imma hawn ridikolo il-Greċja ma nistgħux insalvaw, namlu x'namlu ma nistgħux insalvawha l-infrastruttura, anki proġetti ta' operat hija xi ħaġa li pajjiż bħal Greċja ma tistax laqqas bħalissa ikollha fondi biex tagħmel dan. Għalhekk kif tista' din il-proposta taħdem? Hija proposta soċjalista li żgur se tfalli rridu naraw nindunaw lil Greċja jikolla tkabbir ekonomiku jekk tkun terġa vantaġġ ekonomiku u aħna nistgħu nagħmlu dan biex huma jerġgħu idaħlu il-munita li kellhom għalhekk ikun hemm kontributtiva fl-ekonomija. Dinja xaħġa xi ħaġa li m'għamilniex u hawnhekk nuru kemm din il-politika veru ma tiswa xejn. Kriza ekonomika xi finanzjarja. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Hija bdejja l ċess finanzjament. Mux it-Taljan ħanamel Bazzikament aħna għen nippruvaw insaħħu sinerġiji bejn il-programmi ta' tfaddil u l-fondi tal-Unjoni għal dawk li l-pajjiżi li għandhom programmi ta' għajnuna. Palbuma Greċja, Spanja, Portugal, dawn huma kollha programmi li wasu għal tħul sostenibbli pereżempju li ntejbu investimenti privati ngħinuhom ehm, proġetti ta' infrastruttura anki pal pereżempju it-triq tal-ħlasijiet Is-soluzzjoni qed nipproponu hija waħda ta' eċċezzjoni, iżda waħda konkreta. Biex naqsmu r-riskju mal-Bank Ewropew għall-investiment kif ukoll istituzzjonijiet oħrajn finanzjarji biex ikun hemm il-kooperazzjoni involviment ta' dawn istituzzjonijiet ukoll privati biex ikunu nistgħu nelbu dan ix-xkil eh, għal dawk li huwa programmi ta' koeżjoni politika u eh, dan il-fond huwa wieħed addizjonali dak li huwa wkoll li huwa jakkompanja dak ta' koeżjoni. Dan musa jkollu jista' jiġi assorbit fil-programm finanzjeru tal-2007-2013 l-10% ta' dan il-fond li jkun e, jiddaħal fond jħin jgħidja tajba. U għabdan u l-mod kif aħna nġestur il-rapport. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat für 1 Minute 30 das Wort Herr Stavrakakis. Issa is-sur Stavrakakis. Sur President, Eżis kollegi, na nishtiq nirringrazzja l-rapporter President eh, tal- Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali għax-xogħol eċċellenti tagħha u l-kollega tagħha Mojzo Klega għax-xogħol eċċellenti wkoll. Jiena mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji ta' dan ir-rapport għaliex il-kollegi diġà eh, tkellmu dwarhom jiena nixtieq biss nisħaq fuq il-fatt li l-bidla li qed tiġi proposta fil-politika ta' koeżjoni se tikkontribwixxi bil-mod kbir għal tkabbir tal- l-ekonomija l-ħolqin ta' impiegi li se jinħolqu fil-Greċja fil-waqt li aħna se intemmu il-parti eh, grega tal-lassi seba li huwa prioritarju fil-kontest tal-network ta' trasport Ewropew. Se jkun hemm xogħlijiet importanti ħafna illi kellhom jieqfu. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat für eine Minute das. Grazie. Al minuta essa is Sur Chrysogelos. Ένα τέτοιο εργαλείο διάχυση strument ta' divizjoni ta' riskju huwa wieħed xira se jbiddel l-ekonomija biex tkun iktar viabli u iktar kompatibli ma l-anijiet ambientali għalek pala grupp tal-ħodor aħna konna proponejna li dan l-istrument issaħħaħ il-rekors għal eh, metro u għal ferroviji imma jider illi il-xol tal-Kommissjoni tal-Bank Ewropew għal-Investiment u l-Kunsill għandhom ftejjim ieħor u dan se jilħquh billi jsiru eh, jsir xogħol fuq autostradi li huma la vijabbli ekonomikament u laqas meħtieġa fuq livell ambjentali f'mument li għaddejjin minn kriżi finanzjarja kera minn qas traffiku ta' traffiku u ħafna ekonomisti qed jgħidulna li dawn il-proġetti il m'għadhomx vijabbli ekonomikament u anki il-Bank il ċentrali qalet l-istess ħaġa hemm bżonn li naħdmu iktar biex inkabru l-ekonomija eh, għal favur l-ambjent dal-għodu l kummissarju il-Kummissjoni għaltinna li l-ekonomija l-ħadra tista' toħlo 20 miljon impjeg fl europa Grazzi. Is-Sur Teixeira. Grazzi, Sur President. Nishtiq nifraħ li s sinjura Ubner għar-rapport u għax-xogħol li għamlet aħna ah, Għanna situazzjoni u dimna li tista t-ġustifika dawn il-metodi iva il-krizi finanzjarja li ma rajniex bħala għalhekk irridu nieħdu miżuri eċċezzjonali differenti biex aħna kunu ta' impattal għal dan il-krizi. Aħna rajna anki ċittadini u anki tax-xogħol kif ġefet. Aħna rridu nieħdu miżuri biex niżguraw li l-politika ta' koeżjoni u l-fonti ta' dan ikunu ġużati b'mod ġust biex aħna wkoll nixtieq nawgura l-Kummissjoni għal din il-proposta li tista' tkabbar il-kofinanzjament li toħloq u tinkoraġixxi l-investituri privati biex ikun jistgħu jagħmlu l-investimenti U dan il-kontribuzzjoni tar riskju ifisser li l-Kommissjoni u li IB kunu jistaw jużaw leverage biex jizguraw li dawn l-investimenti u self jiġi mill-investituri privati. Bħal Portugal għanna bżon dan u din il-miżura hija xi ħaġa li hija importanti biex nistimulaw tkabbir fl-istati membri u għalhekk in kabru l-koezjoni mal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa għal Newton Nofs is-Sur Zeller. Grazzi, Sur President, kollegi, dinja proposta għal kondivizjoni tar-riskju mux seġġi li kunem xie falliment sovran li ma jisirx F-situazzjoni li għanna rridu eħen noħol u miżuri straordinarji il-krizi tal-budgetu tad-dejn qed wassal għal situazzjoni straordinarja fejn proġetti u miżuri importanti taħt il-politika ta' koezjoni ma tistax jiġu eh, mitmuma. Mħabba l-fondi u anki l-investituri privati ma jridu xjenu għalhekk dan huma miżuri straordinarju fejn aħna tnoħol u din il-kontribuzzjoni ta' riskju biex nejnu biex ikun hemm aktar fondi għal dawn il-proġetti jaxħaġa ħaġa tajba il-politika ta' koezjoni se jużaw il-pajjiżi din il-kontribuzzjoni ta' riskju u jkunu jistgħu ikollhom finanzi għal proġetti li diġà bdew. Għalhekk Aħna għana ringrazzjaw s sinjura Hubner, perro tal-li ċarat dan u ċarat meta u kif se nużaw dawn l-istrumenti. Jina naħseb u koll din il-kontivizjoni tar riskju u l-istrumenti li sen u hija tajba għas situazzjoni li għanna u d-dimna palissa. U ma trix tkun nużaw pala preċedent. Grazzi tal-li mal-ħin, issa is-sur Sanchez Schmidt tal-minuta u nofs. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, tekniċità ta' dan il-rapport mandux eh, taħbi l-urġenza li dan ikun adottat. Il-Greċja bħalissa hija maħnuqa minn dewmin fil-xogħol ta' infrastruttura dan ix-xogħol huwa essenzjali l-iżvilupp ekonomiku u biex jerġa' jibda tkabbir fil-pajjiż. Il-Greċja qiegħda tħallas multi kbar għal iktar miljun ta' euro minħabba dan id-dewmin u anki minnaħat tal-Unjoni Ewropea noqqas ta' rispetta ċerti direttivi fostom fuq l-ambjent. Minnaħa l-oħra l-Greċja għandha diffikultajiet biex tuża l-fondi strutturali minkejja l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex taċċellera l-assorbiment tagħhom billi uh, zidu 10 punti perċentwali kofinanzjament għalhekk aħna nsibu ruħna f'sitwazzjoni paradossali fejn l-istati b'assistenza finanzjarja ma jistgħux jonfqu il-fondi imma mhux tal-li jridu jħallsu il-multi. Jien għalhekk nixtieq nifraħ ix-xogħol tal rapporter dan u taħwibna illi t tikkonvinċi l-Kunsill biex jaċċetta l-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-fondi strutturali jkunu garanzija biex iwaslu għal proġetti finanzjament tal proġetti ta' infrastruttura u jiġbdu investituri privati. Jena nappoġġa dan ir-rapport ma nixtieq immur lil lin l-Unjoni Ewropea qed tiġi akkużata illi toħloq b'istrumenti ta' austerità dana juri minn kejja kollox dar rapport juri li l-Europa tista' tkun effiċjenti biex ta' tispinta lil li tkabbir u tappoġġa l-investiment fi proġetti għalġejjeni. Grazzi. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für eine Minute 30 das Wort. Signora Ivanova minuta u nofs. Eżis, President, kollegi, ehm, minar dubju ta' xejn in krizi għame ħsara kbira l-finanzi ehm, tal-pubbliku, settur pubbliku tal-stati membri u din il-problem tal-ekwidità jfisser l-istituzzjonijiet għandhom aċċess limitat għal proġetti infrastruttura li kbar u din affettwa wkoll programmi taħt il-fond ta' koeżjoni. Jina nappoġġa il-Kommissjoni meta jwaqfu dan il-feċilità tal assim tar-riskju għaliex dan jista' jkun katalist biex jagħti aċċess għal dawn il-fondi Ninaħat għal dawn il-programmi. Nixtieq nisħaq però illi problemi eżistenti ma jaffetwawx biss it pajjiżi li diġà ingħataw għajnuna finanzjarja illa għaliex pajjiżi li għandhom disċiplina fiskali tajba li qed jagħmlu tassew sforz ġedwin illi ma jisaq għalfej mandom xaċċess għal dan it-tip ta' strumenti. Dawn huma stati membri illi għandhom ukoll ħafna drabi l-inqas tħul per capita. Ġifieri aħna jekk aħna limitaw dawn l-istrumenti biss għal ċertu pajjiżi biss aħna nkunu qegħdin nibgħatu messaġġ ħażin għaliex il-likwidità, problemi tal-likwidità jaffettwa l kulħadd. Vin nitlob il kummissjoni biex jagħtu aċċess ta' dan it-tip ta' strumenti lil pajjiżi kollha illi jridu jużawhom. Dan ħajtejjeb il-twettiq globali tal-proġetti u sa jaċċerta illi jkun hemm tkabbir u impjieg madwar l-Ewropa, grazzi. Grazzi. Signor Kazzaz. Bikiri proedre. Grazzi President. Il-rapport li qed niddiskutu il-lejla din il-proposta tal komissjoni Ewropea huwa sforz jew tentattiv importanti u risposta intelligenti għal dan l-isforz biex niprovaw nifacċaw il-kriżi ekonomika u finanzjarja b'mod partikolari għal dawk il-pajjiżi mill-quta aktar bħal Greċja jiena nilqa b'mod pożittiv il-proposta illi għanna qudiemna flimkien mal-ħolqien ta' dan l-istrument il-ġdid ta' diviżjoni ta' riskju li għat il-possibilità l pajjiżi biex ikunu jistaw jużaw il-fondi Ewropej u eh, eh, ma jifinanzjaw xolijiet li, li siru permezz ta' kontributi mill-fondi ta' koezjoni. Dan jagħti l-possibilità wkoll li settur publik biex publiku biex joħloq uh, b'mod partikolari għal dak il-pajjiżi illi qegħdin uh, eh, batu minn ta' investiment bħal Greċja. L-Greċja uh, eh, esprimiet interess qawwi f'dan il-mekkaniżmu b'mod partikolari għal bini ta' autostradi u naħseb illi dan se jkun din se tkun opportunità tajba biex nerġgħu nisprunaw l-ekonomija fil-pajjiż tiegħi li tant għandu bżonn biex jerġa' jaqbad it-triq għal iktar Charles tkabbir. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Wir kommen nun zum... Grazie. Nadu għal-proċedura kaċ Erba membri li xequ jitkellmu Sur Luhan, Sur Paxka, Sur Ferreira u Sur Bazescu. Sur Luhan. Grazzi il-fiduċa u l-naqas tarġida għall-azzjoni mis settur privat tal-servizzi finanzjarju u tal istituzzjoni finanzjarji jagħmel mod illi sati membri tilfu ħafna possibilitajiet u ħafna proġetti mhux qed jiġu realizzati, speċjalment proġetti ta' bini infrastrutturali. U l-għajnuna għal dan it-tip ta' mini ta' infrastruttura l-2010 stess huwa iktar il-fuq minn 1500 biljun euro. U meta nħarsu lejn dan il-ċifra mela il-netwerk ta' trasport Ewropew fi għandu bżonn għajnuna kbira. U għalhekk għandna bżonn eh, għajjun ta' finanzjament diversifikati ġejjin kemm il-pubbliku kif ukoll privat. U eh, strument eh, ta' tqassim ta' riskju u kumportanti ħafna biex nkun sew solvu din il-problema u tippermetti li kunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq programmi Ewropej billi eh, natu l-ekonomija fondi supplementari apparti dak il-fondi ġejn mill-IB eh, eh, u fondi istituzzjonali oħrajn. Dan ħajkollhom impatt immedjat fuq l-ekonomija u kontribwixxi għal tkabbir sinifikattiv tal-ekonomija. Grazzi. Issa Sur Paxka. Grazzi. Napprezza l-isforzi tal-Kommissjoni biex kunu nistaw nisolvu dawn ir-riski billi nużaw mekanizmi innovativi għal pajjiżi illi kellha problemi kbar b'stabilità finanzjarja. Ħafna drabi dawn it-tip ta' investimenti li eh, l-settur privat ma rridx jipparteċipa fih forsi tista' tejn billi kummissjoni tifrex il-riski madwar l-Unjoni biex iktar tħeġġiġhom u tħajjarhom. Il-proposti um, uh, li ġew nfassla mill-politika uh, ta' kozjoni u ġustifikati mill-situazzjoni uh, ta' dejn fil-pajjiż jew sur kummissarju ammetta illi xi regoli Ewropej edin jiġu injorati minħabba għajnuniet tal-istat li qed isiru jinnna ma nafx kemm huma xirqa ċertu proposti minn daw għaliex jekk il-Kommissjoni qed temmeni li proġett huwa waħed tajjeb mela jkunu jistaw eh, jkollhom il-fondi biex jifinanzjaw jridu b'xi mod sibu l-flejjes. però fl-istess ħin dan jista' jżid piżijiet addizzjonali fuq l-Unjoni Ewropea għax irridu nigarantixxu ċertu flejjes għal dawn investimenti privati. nix nfakkar jeti President li intom għandkom minuta Ah, dispozizjoni tagħkom. Sur Ferreira, grazzi ta' sew, aħna għedin ħabtu wiċna ma' proposta minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea illi ejantiza biex istati membri li għandhom liktar diffikultajiet eh, jiġu mejjuna iżda eh, il-parti mill-trasferimenti finanzjarji li jenatat li l-istati membri dawn il-flejes Tneħew mill-istati membri li l-iktar jeħtiġuhom fil-fonti ta' koezjoni strutturali u suppost qegħdin jagħmlu tajja pal problemi li li tqajmu mill-inħalqu mill-setturi finanzjarji u istituzzjonijiet finanzjarji u l-banek. Li din hija ridikola. Jekk iktar minn flok li noqogħdu nżidu l-flejas li huma meħtieġa f'dawk il-pajjiżi li qed isir u li qed imbassu ħajsir fil-perspettiva finanzjarja li misja prassi li ser tnaqqas l-ammonti disponibbli għall-istati membri hemm mezzi oħra li aħna nistgħu nużaw biex inkusaw nelbu dawn il-limitazzjonijiet fuq l-investimenti pubbliku u privati jekk qed itħares il-rati ta' interessi illi huma applikati għal fondi strutturali dawk strutturali kienu ġelej Rumanija, l-Irlanda, Portugal, Spanja għal darboħra joħroġ ċar illi aħna ma nistgħux inserħu fuq lajnuna minnħata l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sinor Bacescu. L-aħħar kelima taħt il-kaċ tiegħi. Grazzi, jiena nilqa' favur il-koordinament bejn il-programm ta' SELF u l-Fondi Ewropej għal dawk il-pajjiżi li huma f'problemi finanzjarji kbar tajjeb li garantixxu li dawn il-programmi tkomplew ta' permezz ta' żvilupp reġjonali kif ukoll ta' koeżjoni eh, għal dawk il-pajjiżi li għandhom dan il-problemi kbar bil-budget. Nsab dan ħajkollu impatt pożittiv fuq l-ekonomija ta' dawn l-istati membri l-iktar huma milquta mill-kriżi u se permetti illi nkunu nistaw. Nħolqu proġetti kbar frasturali li sal wassal għad kabir ekonomiku permessa investimenti Rumanija fost il-gruppi tal-Stati membri jtirċivu dan l-għajnuna finanzjarja eh, mill-IMF u eh, jina fil-pajizi eh, din il-krizi koll laqta dawn il-proġetti infrastrutturali u għalek tal-ek nid-diskutu għonek u ma xaħġa li aħna nilqaw. Koll l-IMF u l-Kommissjoni rekomandaw il-Romania biex jużaw iktar fondi Ewropej fil-Fondi Nazjonali ta' Zvilup u Infrastruttura tagħhom. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat im Namen der Kommission. Grazie. Il-Kummissarju Simeta. Grazzi. Nixtieq ringrazzja l-membri eh, l-onorevoli membri għal komet kollha tagħhom. Jiena kontenti li aħna wkoll naqblu li għandna dawk l-istati membri li qed jiġu medda mill-kriżi finanzjarja ekonomika. Dwar li nwessaw il-proposta li stati membri kollegi naf li din il-kustjoni tqajm tul id-diskussjonijiet fil-komitati differenti u tul id-diskussjoni tal-lum. Nixtieq nisħaq li din hija kriżi hija azzjoni għal kriżi li hija eċċezzjonali minħabba l-sitwazzjoni wkoll eċċezzjonali tal-Grezja. U għalkemm situazzjonijiet li jixpuha forsi fl-istess stati membri oħrajn li huma jimktu. Iżda fl-istess waqt eh, li nwessaw proposta li stati membri kollha jista' kollu impatt budġetarju b'saħħtu. Dwar l-ambitu tal-miżura leġislattiva, inizjalment il-proposta tal-Komissjoni indirizzat biss eh, National Reference Framework Project, bat wara taħdidit ma l-istati membri li għabbi u l-MPs Ftermina illi inwissaw il-miżura għal operazzjonijiet illi jistgħu jkontribwixxu għall annijiet tal-National Strategic Reference Framework tal-Istat Membru li qed jitlob l-għajnuna u taħt il-linji gwida strateġiċi nazzjonali. Fil- opinjoni tal-Kommissjoni din dan huwa kompromess tajjeb għaliex dan ħaj wassal għal proġetti tal-linji ta' politika ta' koeżjoni illi jisu eh, proġetti li għaw taħt dan l-anijiet ukoll il-Komissjoni qed tistenna li numru kbir ta' proġetti ser ikunu fis-settur tal-ambjent inkluż l-enerġija li tiġġedded. Jiena nixtieq ġimxbilkom l-attenzjoni għal fatt li li nkopru proġetti li m'għandhomx qisma mal-politika tal-koeżjoni jista' wassal għal sensiela ta' dubi għal dak li huwa eh, ta' natura politika u legali. Il-strument tal-tfarti tal-riski u tassim tal-riski hija waħda li jammira tal-lejn xi stati membri speċifiċi bħala tweġiba speċifika mhix qedemek biex bħala mekanizmu biex dak li jkun ikun jista' jeħles ħafif mill-fondi eh, jew biex nħaffu l-assorbzjoni. Allura, rridu najdu illi din il-politika ta' kozjoni juriet li din miex dan mhuwiex eh, investiment eh, strutturali iżda wkoll jista' jagħti għajnuna fuq żmien qasira li jiena nitlob lill-membri tal-Parlament Ewropew biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal dan l-att leġislattiv. Grazzi. Grazzi Dank, Herr Kommissar. Grazie, Kommissarju. Lura l-rapporter għal żewġ minuti. Jiena fil-qosor ħafna nixtieq nagħmel żewġ punti naħseb li mid diskussjoni li għadna kif kellna minn dak li għalina l-Kummissarju dan l-istrument ta' politika l-ġdid se jkollu jitlob eh, kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-istat membru konċernat. U jiena rrid nesprimi tama li f'pajjiżi bħal Greċja dan il-finanzjament il-ġdid il finanzjament il ġdid se jippermetti li jiġu implementati proġetti illi huma ta' priorità għal dan il-pajjiż qed nippretendu lill l-EIB u l-Kummissjoni se jagħmlu l-arranġamenti kollha meħtieġa malar kemm jista' jkunu tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li fil-ġudizzju tiegħi bħala rapporter kellna dialogu tajjeb ħafna u effettiv ħafna ma' shadow rapporters u anke mal-kollegi li kienu qed jagħtuna opinjonijiet mill-kumitati oħrajn u anke mal-Presidenza Daniża l-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja l kulħadd. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Grazzi, kollega. U eh, ekwa sanna kol fit-tmim ta' dan id-dibattitu nivotaw għada f'nofsinar. Jena nishtiq nirringrazzja lil eh, daw kollha li kienu hawnhekk ħadu sen fid-dibattitu għad disciplina tagħhom għall isforzi illi għamlu illi eh, dawk illi jixtiequ ikunu jistgħu lejla jaraw il-logħba tal-futbol. Il-President ġentilment jirringrazzja lill-interpreti u s servizzi l-oħrajn. Il-laqa issa hija ġurnata. Lejli tajjeb.